Ladies and gentlemen. Signori, signori, jekk joġobka, jekk tixtiequ tħallu is-sala jekk joġobkom għamlu hekk malajr kemm jista' jkun għaliex aħna nixtiequ nibdew is-sessjoni tagħna. Is-seduta li jmiss jekk joġobkom, sinjuri, eżis kollegi. Jekk joġobkom, tifqux eh, titkellmu hawnhekk fis-sala, grazzi. Kollegi, jek joġobkom hudu poskom. Se nibdew eh, minnaw u nofs minuta oħra jek joġobkom. If I could ask you once again, colleagues, which would... Jek joġobkom. Kollegi li ma jishtiqux jibqaw hawnhekk fis-sala, jekk joġobkom ippermettunna nibdew is-seduta tagħna. Wznawiam posiedzenie. Nerġaw nibdew is-seduta tagħna. Jiena nixtieq nibda billi ngħid anzi illi inħabbar diversi punti. Irċevejna tarif. Jekk joġobkom kollegi, jekk joġobkom tistgħu tħallu s-sala jekk mintom se tibqgħu s-seduta. Jekk joġobkom, ħallu din is-sala malajr kemm jista' jkun, grazzi. Nistedinkom tibqgħu magħna iżda jekk ma tixtiqux, jekk joġobkom, tifqux titkellmu hawnhekk fis-sala. Koleżanki i koledzy, dotarła do nas smutna informacja. Sinjuri, irċevejna aħbarijiet ta' soba dwar il-qtil fil-Messiku tal-Osservatur ta' Drittijiet Drittijiet Umani minn Finlandja, is-Sur Jakola, flimkien ma' Betty Kareo Juriro, it-nej li huma inqatlu meta kienu qegħdin jagħmlu missjoni ta' monitoraġġ dwar drittijiet umani f'dak il-pajjiż. Fisem il-Parlament Ewropew nixtiequ noffru il-kondoljenzi tagħna u il-sibiet tagħna lill-familji tal-vittma, anzi tal-vittmi. Iwa ta' dispjaċir li għat irridu niftakru f'dawn it-tip ta' vittmi madwar id-dinja f'dawn it-tipi ta' incidenti. Jiena u koll il-ġimgħa l-oħra mort Washington fejn aħna nedejna il l-uffiċċju ta' kuntatt tagħna mal-Kongress Amerikan u kelli wkoll taħdidiet dwar relazzjonijiet ekonomiċi bejn il-Parlament Ewropew u Stati Uniti. Aħna tkellimna dwar il-partnership strateġiku tagħna u anki dak li seħ wara it-Trattat ta' Lisbona daħal fis-seħ dawn il-punti ġew diskussi wkoll ir-relazzjonijiet Eh, dwar mal-Istati Uniti eh, jitkomplew fuq l-istess termini u wkoll f'Mejju għan se iċċelebraw eh, l-anniversarju tal-istqarrija ta' Schumann u l parlament Ewropew se jkollu l-jum miftuħ Open Day fit-8 ta' Mejju u fit-9 ta' Mejju fi Strasburgu. Se kien hemm ukoll avvenimenti biex jifakru dan, l-anniversarju fl-Lussemburgu. Hemmhekk se jkollna wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni kif ukoll il-Ministri tal-Affarijiet Barranin minn Franza u Ġermanja. Jiena wkoll se nkun hemmhekk u jiena nagħmel appell biex intom tkunu Strasburgu erba' tiem oħra ġifier nhar il-ħadd. Issa punt li jmiss għandna dibattitu konġunt dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Il-rapport se jiġi eh, prezentat mill-rapporter il-kollega tana, il-sur Mendes de Vigo, il-revizjoni ta' trattati, miżuri ta' transizjoni għal kompożizzjoni tal-Parlament. Unħalli fidejn ir-rapporter issa. Presidente, aprovecho para ver... Ah, que tengo seis... President, Għandi sitt minuti u nixtieq nibda l-preżentazzjoni tiegħi. Sur President, billi nikkwota lill poeta Wilker. nishtiq kolli nsemmi kollega li ħallina ftit ta' zminilu f'din il-kamra fi 97 is-sur Dimitris u jiena irrappreżentajna r-rapport dwar it-Trattat ta' Amsterdam u f'dan ir-rapport aħna proponejna li kwalunkwe reviżjoni ta' trattati għandhom ikunu ippreparati permezz ta' konvenzjoni għaliex sibna li dan kien l-aħjar metodu għal komunita u dan il-metodu wera li kien tajjeb ħafna fil-preparamenti tal-ċarter ta' drittijiet fundamentali u koll trattat kostituzzjonali. Jena nishtiq nieħu din l-opportunità biex infakkar li l-Sur Dimitri Tsasos waqt li jissa qed l-ewwel riforma wara t-Trattat tal Lisbona li dan kien trattat li għalih Dimna ħafna. Għal stant l-ewwel riforma Eh, revizjoni tar-riforma hija fil-fatt bidla fil-protokoll 36 ta' Tazzat ta' Lisbona fi żmien meta eh, l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Ġunju s-sena l-oħra it-Trattat ta' Lisbona kien għadu ma daħalx fis-seħħa minħabba l-problemi kollha li beda jiffaċċja, kien jiffaċċja. Issa l-aħħar elezzjonijiet Ewropej kienu seħew għabbażi ta' trattat ta' Nizza. U dan it-trattat, it-trattat ta' Nizza, jitkellem dwar 736 MEP kontrarju għal 751 ta' trattat ta' lisbona Issa, l-att tal-76 jgħid li l-mandat ta' membru parlamentari Ewropew huwa ta' ħames snin. Aħna ma nistawx sempliciment naplikaw dak li jgħid trattat ta' Lisbona issa u mmorru għal 751 membru għaliex hemm tliet membri Ġermaniżi li ġiġaġa eletti u issa ma nistgħux eh, inkeċċuhom. Għal daqstant issa rridu nemendaw protokoll 36 ta' trattat ta' Lisbona biex bekk ikonna dawn l-MPs addizzjonali U f'dan il-perjodu tranzizjonali sakemm jispiċċa dan il-Parlament, aħna ħajkonna eċċezzjoni ta' 754 membru għal daqstant. Bat itra U saqsina dawn id-domandi. Jo huwa neċessarju li jkun hemm konvenzjoni biex nippreparaw għal reviżjoni ta' protokoll 36 u t-tieni domanda kienet din il-kapijiet ta' statu gvern jistaw jamlu konferenza biex jemendaw artik protokoll 36 dawn iż-żewġ mistoqsijiet huma konnessi ħafna il kemm hemm żewġ rapporti differenti separati għalihom. L-ewwel waħda, l-ewwel domanda dwar il-konferenza intergovernmentali. Dan huwa r-riżultat dirett tal-implementazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona. Aħna qed nistabilixxu soluzzjoni transizjonali u eċċezzjonali li ser tapplika biss waqt dan il-mandat. Għal dan ir-raġuni l-konferenza intergovernmentali ser tagħmel xi ħaġa li diġà konna qbilna dwara li hija d-distribuzzjoni ta' 18 MEP bejn 12 il-pajjiż. Għaldaqstant, għal dan ir-raġuni m'hemmx għalfejn noqogħdu niddibattu. Naħseb li din il-laqgħa tista' tiġi mamula malaj kem jista' jkun u tista' tagħmel xogħla f'nofs ta' nar għaliex id-deċiżjoni politika diġà ttieħdet. Għal daqstant, Sur President, Ser ikonna dibattitu ċar ħafna. Jena ser ngħid Iva lill IGC lil laqa intergovernmentali Għaliex mhux għalfejn noqogħdu niddiskutu xi ħaġa li diġà solvenja? Jien kelli sitt minuti biex nitkellem. Qatt ma nqataj daqshekk ħin biex nitkellem qabel. Nixtieq ngħid ukoll li jiena favur ta' din il-konferenza intergovernmentali. Grazzi. Grazzi ħafna kollega jgħid il-President ta' rapporti għak għal prezentazzjoni nixtieq ngħid li kellek sitt minuti b'kollox. U aħna nistennew li inti titkellem għal żewġ minuti fl-aħħar tad-diskussjoni tagħna, ġifieri tajnik erba' minuti fil-bidu u tnejn fl-aħħar. Issa milli qed nara inti fadalek biss minuta u nofs jiddispjaċini. Issa fisem il-Kunsill nitlob l-Segretarju tal-Istat is-Sur Lopez Garido. Grazzi, Sur President. Nixtieq ngħid li jiena grat li l parlament Ewropew, grazzi għal ħabib tiegħi Sur Inigo Mendez da Vigo, jaqbel mal-Kunsill. il-riforma ta' protokoll 36 li hija xaġa indispensabbli sa minn meta daħal fis seħi trattat ta' Lisbona sabiex jippermetti qabel l-elezzjonijiet li jmiss biex bekk ikun hemm numru ta' MPs. Din hija riforma fuq skala żgħira li għalkemm is-sur eh, Mendes viko jgħid li m'għandniex bżonn ta' konvenzjoni. Hija ħaġa stramba għaliex is-sur Mendes de Vigo u jiena konna t tnejn membri tal-konvenzjoni li faslet il-Kostituzzjoni għall-Ewropa. Iżda, aħna ma rridux li din isseħ għal darboħra. Naħabba l-fat li aħna qed nitkellmu dwar bidla formali fi trattat. U jena kontent li jekk dan il-mod il-Kamra ser tappoġġa l-proposta ta' Sur Mendes de Vigo, allura dawn l-MPs il-ġodda la darba l-IGC issir ikunu jistaw jiġu għawnek ma l jista' jkun la darba proċedura ta' rettifikazzjoni fi 27 stat membru issir fil-parlamenti ta' dawn 27 stat. Bekk ikonna it-18 il-membru ieħor ġodda 12 il-membru il-Renju Unit, Slovenja, l-Polonja, Malta, l il l-Bulgarija, l-Italja, l-Izvezja, Franza, l-Awstrija u Spanja. Iċ-ċittadini f'dawn il-pajjiżi ser ikunu rappresentati b'mod aħjar fil-kamra mill huma palissa. Għal daqstant jiena kuntet li sur Mendes de Vigo u rapport tiegħu għadda mill-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali u jiena nispera li ser ikun hemm appoġġ wiesa' fil-Parlament Ewropew, sur President, biex bekk fil-Parlament Ewropew kunu nistaw nilqaw dawn it-18 il-membru parlamentari ġodda li suppost edin hawnhekk magħna. Għaliex il-preżenza tagħhom hija stipulata ta' trattat ta' Lisbona. Grazzi ħafna, Ministru. Ministru Diego Lopez Garrido, fisam il-Kunsill, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Is-Sur Maros Šefčovic? Jekk joġbok. Grazzi ħafna Sur President jien ukoll nixtieq nirringrazzja lis sur Mendes de Vigo ta' rapport eċċellenti tiegħu u nixtieq ninforma lill Parlament Ewropew li l-Kummissjoni adottat opinjoni pożittiva fir-rigward tal-IGC li għandha teżemina it-tibdiliet fit-trattati biex bekk jinaqdu eh, fil-Parlament 18 il-membru l-ġdid. Għanna tlabna il- parlament talab l-opinjoni tal-Kummissjoni u u kol tal-Kunsil u minħabba li hemm ftejn politiku biex dawn 18 membru parlamentari jitħlu fil-Parlament Ewropew, ser nibdew konferenza intergovernmentali mara kemm jista' jkun. Konformità ma' proposta ta' Spanja, aħna qed ngħidu li l-IGC għandu jitratta biss il-kwistjoni tal-membri parlamentari l-ġodda u għal daqstant Jina grat li qed nara rapport ta' Sur Mendes de Vigo li ġie appoġġjat minn maġġoranza kbira fil-Kumitat Afko u wkoll nisperaw li jkun l-istess għada waqt il-votazzjoni tal-Parlament Ewropew. Jina wkoll nixtieq ngħid il-Kummissjoni qed tispera li tibdiliet ta' trattati li għandhom jiġu diskussi fl-IGC għan nispera li ser jiġu mifma malajr kem jista' jkun u bekk li stati membri jkunu jistaw jippermettu li 18 il-membru ġdid biex jiddu l-mandat tagħhom malajr kem jista' jkun grazzi. Dziękuję panie wiceprzewodniczący za Grazie ħafna wiceprezydent prezydent tal-Kummissjoni Ewropea tal-li prezentajt il-pożizzjoni tal komisjoni Ewropea nixtieq infakkarkom li aħna qegħdin nitkellmu dwar żewġ rapporti mill-kollega tagħna Sur Mendes de Vigo l-ewwel huwa reviżjoni eh, ta' miżuri transizjonali dwar kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew u wkoll ir-rapport li ieħor huwa dwar deċiżjoni biex ma tissejħx konvenzjoni għal reviżjoni ta' trattati dwar miżuri transizjonali dwar kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew. U allura nixtieq infakkarkom li aħna qegħdin nitkellmu dwar żewġ rapporti fl-istess ħin. Issa soffisem il-PPE is-Sur Kazini. Grazie President fil-qosor għaliex il-komitat li jena eh, membru fih sab u kol kompromess ma dak li ġant għal u għalek memx għalfejn u tuntawlu wis il-diskussjoni. Il-problema li aħna diskutajna fil-komitat kien dan, kien din anzi. Ġifiri, l-att elettorali tas-86 kif ukoll it-Trattat tal-Lisbona juru illi il-membri tal-Parlament irridu jiġu eletti direttament mill-ċittadini. U din hija problemi għal każijiet fejn is-sistema elettorali fejn ġew eletti il-membri parlamentari ta' din il-leġislatura ma jippermettux illi jitlu f'dan il-Parlament kandidati illi kienu ġabu suċċess mhux eh, fisħieħ iżda eh, biex ovvjament jitlu eh, wara. Jider illi hemm xi leġislazzjonijiet li mippermettux dan u allura sabiex aħna mux wis l-integrazzjoni tal-Parlament iridu mbagħad naraw sistemi ta' nomina li huma każijiet eċċezzjonali u dan huma każijiet li l-Kunsill kien bassar. U issa jidher li l-Kumitat wara ħafna diskussjonijiet jidher li jagħti l-fema li din hija ħaġa permessibbli. U ovvjament kien hemm emenda li kien jgħid li jkun hemm osservaturi għal perjodu intermedjaru qabel ma jkollna l-elezzjonijiet tal-membri il-ġodda tal-Parlament. il ġodda tal parlament din l-emenda għajt niddiskutuha iżda irridu nivvotaw eh, kontra l-emenda għaliex dan l-emenda jfisser illi ikon integrazzjoni ta' malajr ta' dan il-Parlament. Grazzi. Soċjalisti Grazzi ħafna issa fissem l-SND. Issa sur Grazzi ħafna President, nixtieq nibda billi ngħid li id-deċiżjoni qed nadottaw hawnhekk mija mhijiex waħda żgħira. Din hija hawnhekk qegħdin nirriformaw it-trattat għall-ewwel darba sa minn meta daħal fis-seħ dan it-trattat u dak li qed nagħmlu fil-fatt huwa li qegħdin natu possibilità għal 18 il-membri parlamentari li għandhom id-dritt li jkunu membri tal-Parlament Ewropew biex huma jieħdu l-mandat tagħhom u qed nagħtu dritt l-istat 12 l-istat membru biex jindirizzaw din is-sitwazzjoni. Għaliex permezz ta' hekk ma ser ikollhom rappreżentanza aħjar f'dan il-Parlament. Din hija kwistjoni importanti allura. riforma ta' trattat, il-trattat nifsu jgħid li għanna bżon ta' konvenzjoni u il-Kunsill qed jagħmel sewwa billi saqsi jekk kan bżonn ta' konvenzjoni biex nirratifikaw ftehim li dwaru diġà ftemna il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ftehmu. U qed ngħidu le mhux neċessarju mhux f'dan il-każ. Għal daqstant il-Parlament Ewropew qed jagħti mandat lill kunsill biex jagħmel konferenza intergovernmentali li tista' tagħmel riforma li trattat u temenda trattat u tagħmilha possibbli għas 27 stat membru biex jirratifikaw dan u jippermettu lill-membri l-ġodda biex jitlu fil-Parlament Ewropew biex bekk itnax il-pajjiż ikollhom rappreżentanza aħjar fil-Parlament Ewropew. Però hemm xi punti li rridu nsemmu. Irrid nametti li aħna kellna diffikultà biex niddeċiedu jekk il-membri l-ġodda u x'ser kollhom jiġu eletti direttament għal din il-pożizzjoni jew inkella għandhom jiġu eletti b'xi mod ieħor Dina kwistjoni li rridu nitkellmu dwarha, però naħseb li iva aħna solvenija b'mod sodisfaċenti wkoll. Nixtieq nirringrazzja mhux biss eh, sur Mendes de Vigo, iżda wkoll is-sur Taf għal mod ta' kif it-tlet gruppi jirnexxilhom jilqu ftehim daqshekk importanti dak li qed ngħiduha iva ejjew nemendaw it-trattati kif ftemna nagħmlu hekk mingħajr ma nagħmlu konvenzjoni u nipermettu lil dawn il-membri li jieħdu l-mandat tagħhom u l-Parlament iżda però jfakkar li l-Parlamenti Nazzjonali li huma jridu jibatu membri li ġew eletti b'mod dirett fil-Parlament Ewropew. U aħna fil-Parlament Ewropew U ħna u għek allura rridu wkoll natu eh, riforma Il-mod ta' kif aħna trattajna din il-kwistjoni hija waħda fil-fatt sodisfaċenti ħafna. Grazzi ħafna, issa is-sur Daf. Jekk it-trattat daħal fisseħ, kiku trattat daħal fisseħ qabel din il-proposta kiku ma konniex naċċettawa. Il-Parlament ma setax jaċċetta l-fatt li Franza kienet tipprova prova tella żewġ membri mill-Assemblea Nazzjonali fil-Parlament. Kiku aħna ftemna dwar dan wara li it-trattat kien ikun daħal fisseħ din proposta Permessa konna nkunu qed niksru il-regoli tal-trattat għaliex dan ma jirrispettax il-prinċipju il prinċipju tal-proporzjonalità. Aħna qed naċċettaw soluzzjoni tradizjonali, iżda l-kontroversja kienet waħda tajba ħafna biex tur il-problemi li hemm fil-Parlament Ewropew, fil-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew, fil-proċedura elettorali u jiena grat li l-gruppi kollha tagħna jaqblu li riforma sostanzjali tal-proċedura elettorali hija meħtieġa. U l-Parlament Ewropew issa daqt ser jippreżenta proposti li ser jeħtieġu IGC li ser tkun preparata kif suppost permezz ta' konvenzjoni li ser tinkludi lill parlamenti nazzjonali u ser tikkonsultom. Tinkludi wkoll il-partiti nazzjonali. U tinkludi wkoll settlement sostanzjali ta' din il-kwistjoni sal-2014. Jina grat ħafna lejn il-kollegi tiegħi, lejn il-koordinaturi wkoll mill-gruppi l-oħrajn tal negozjati kostruttivi tagħhom u għarrida b'saħħitha li kellhom biex jirriformaw il-proċedura elettorali tal-Parlament. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fisem il-ħodor. Is-Sur Hafner. Herr Präsident, liebe Kollegen, Wir haben ja einen breiten Konsens in dieser Grazie tassew, President kollegi, għanna konsens mifrux dwar din il-kwistjoni. Aħna sabu ħerqana għal żieda fid-daqs tal-Parlament minn tax il-deputat ġdid u aħna rdaħol il-kondizzjonijiet biex huma jkunu jistgħu jiġu hawnhekk u jaħdmu magħna. Hemm biss differenza waħda Ja, differenza pjuttost kbira li xaħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar is-sisin tal-ħidma tagħna l-kunċett sħiħ tal-prinċipju ta' demokrazija u l mażni ta' din il-kamra. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar min jieħu deċiżjoni dwar dawn il-membri l-ġodda. Din mhix kwistjoni sekondarja imma hija kwistjoni ewlenija. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar elezzjonijiet eletti b'mod ħieles u dirett ta' bażi ta' mandat ta' ħames snin minn 11. ħdax minn 12 il-pajjiż ma kellhomx problemi. Dan ser jibatu membri illi ġew maħtura b'mod ieħor. Issa hawnhekk aħna qegħdin naraw nitkellmu dwar id-dritt tal-votanti li huma jeleġġu b'mod liberu membru parlamentari. Issa jekk għandna nelħu ftejim dwar dan. Ser inkun qegħdin waslu għal bosta problema, għalhekk neħtieġu konvenzjoni biex nippruvaw insolvu din il-problema. Grazzi tassew. Issa fissem li jisijar is-Sur Fox. Grazzi tassew, Sur President. Jiena nappoġġa dan ir-rapport u l-konklużjoni tiegħu illi m'hemmx ħtieġa għal konvenzjoni kostituzzjonali. Konvenzjoni bħal din twassal biex naħlu l-ħin u l-flus ta' minn ħalla 16 ta' bilħaq. Memx eh, il kustituenti tiegħi ma jridux li jkun hemm konvenzjoni illi ser diskuti biss integrazzjoni politika. L-opinjoni fir-Renju Unit hija li l-Unjoni Politika diġà avanzat iżejjed. Jiena nappoġġa l-miżuri li permettu biex jidħlu fil-Parlament 18 il-membri l-ġodda jiena ma nemminx li huma jrid ikollhom l-istatus ta' osservaturi sakemm id-dispożizzjoni tranzizzjonali jidħlu fis-seħħ miżura bħal din twassal biex huma jkun kollhom dritt tas salarju u għal benefiċċji tagħhom qabel ma jkollhom huma dritt biex jivvutaw. U jiena naħseb illi din hija ħażin fi żmien fejn qegħdin naraw nefqa kbira e, niżla tnaqqis kbir fin-nefqa aħna rridu nkunu eżempju, irridu nqodu attenti kif nofqu l-flus tagħna. Il-grupp tiegħi huwa kontra dan il-grupp għaliex dan ma jagħtix każ dan il-prinċipju hekk importanti. Grazzi. Grazzi tassew. Issa il-GUNGL Is-Sur Sondergaard. Grazzi, Sur President. Aħna ma naqblux fuq ħafna affarijiet fl-Unjoni Ewropea. Aħna ma naqblux ma affarijiet illi huma marbuta mal-Parlament Ewropew. Jiena nemmen iżda illi aħna naqblu fuq fatt partikolari, jiġifieri l-leġittimità tal-Parlament Ewropew. Dan huwa parlament illi jiġi elett b'mod demokratiku, b'mod dirett miċ-ċittadini tiegħu. Għal daqstant, Illum għanna dan il-dokument li għedin jgħidinna biex namlu il-kontrarju, bil-kontrarju, iġifiri illi naslu għal situazzjoni fejn fl-erba snin illi ġejjin aħna jkonna l-possibilità illi bħala parlament aħna nadottaw dispozizjonijiet miżuri illi ser jiġu votati minn deputati illi huma stess ma ġewx eletti b'mod dirett. Jiena naħseb illi din tikser it-trattat dan huwa komportament ħażin u għalhekk it-trattat għal dan il an eh, kellu jiġi modifikat meta Rumanija u l-Bulgarija daħlu fl-2007 fl-Unjoni Ewropea aħna għedna illi intom tridu bil-fors tagħmlu xi tip ta' elezzjoni. Din ġiet imposta fuqhom illi għamlu l-elezzjonijiet u dan irid jiġri anke għad-deputati l-ġodda anke jekk dawn ġejjin minn stat membru li huwa diġà membru fl-Unjoni Ewropea, ġifieri Franza. L-Onorevoli Morten Messerschmidt. Grazzi, Sur President. Għawn xaħġa stramba f'din is-sitwazzjoni li nisabu fija. Aħna smajna illi trattat ta' Lisbona kellu jkun l-istrument li ser jgarantixxi id-demokrazija, it-trasparenza, il-parteċipazzjoni ta' ċittadin fil-proċess leġislattiv Ewropew. Immissa huwa il-Parlament Ewropew wara li qatt jgħid l-istorja kollha li ċittadini tal-Ewropa huwa l-Parlament illi qed jgħid li le m'hemmx mhux ser nagħmlu konvenzjoni, ser qed jirrifjuta dawk l-istrumenti illi aħna tant staqna niksbu biex ikonna trattat aktar demokratiku. Din hija xaġa tassew stramba kien ikun normali kieku ħna żammejna il-wediet li aħna minna li ċittadini tagħna, iġifieri eh, nieħdu bis-serjetà dak li jedna li nitolbu għal għall-elezzjonijiet għaliex huma ċittadini li jaleġu lid-deputati u mhux l-istat. Din hija weda ewlenija illi aħna konna għamilna u issa sejrin niksruha jekk nadottaw dawn ir-rapporti. negozjati kollha li kien hemm fit-Trattat tal Lisbona biex ngħidu li ritinata aktar poter lill unjoni Ewropea issa qegħdin il ta' taħt fuq. U għalhekk kif qalu xi kollegi oħra li tkellmu qabli nista' ngħid il-grupp tagħna mhux ser jivvota favur. Issa fi semmebli mhux affiljat l-Onever Gornish. Sur President, se nkun dirett artikolu 2 tar rapport ta' Sur Mendes de Vigo jgħid u jisħaq dwar il-fatt illi deċiżjoni tal-Kunsil tmur kontra l-att tal-1976. Ġifiri l-ħatra mill-Parlamenti Nazzjonali ta' Delegati Ewropej illi skont l-att tal-1976 suppost iridu jiġu eletti b'mod dirett, b'elezzjonijiet diretti, jena nisimpatissa ma' Ron Porter, imma jiddispeċini minħabba l-fat li huwa ma kellux pozizjoni aktar b'saħħita f'dan il-paragrafu, paragrafu 5. Is-sitwazzjoni hija ċara, jekk l-istati membri ma jridux li jkun hemm il-by elections, mela allura huma jridu jqisu r-riżultati tal-elezzjonijiet illi saru fl-2009. U għalhekk mod proporzjonali japplikaw riżultati ta' dawk l-elezzjonijiet. Dawn japplikaw għal membri l-ġodda kull tip ta' miżuri oħra ma tkunx demokratika, speċjalment f'pajjiżi Franza fejn il-Parlament Nazzjonali jiġi maħtur mingħajr ma tiġi applikata proporzjonalità. U għalhekk dawn ikun rappreżentanti li ġi maħtura mill-gvern li jmorru kontra trattat. Grazzi tassew. Issa membri l-oħra l-onorevoli Mawra. Grazie Sur President. Huwa misteru l-fatt li l-Kunsill ma tantx ta' kas argument hekk importanti bħal dan. Jiena nixtieq illi din il-problema ma twassalx għal aktar problemi li jpoġġu friskju l-kredibilità tal-istituzzjonijiet tagħna u tal-proġett tagħna. Se nagħti eżempju ċar. L-Italja trid it-tella membru parlamentari jekk ikun hemm elezzjoni supplementari. Imma huwa aktar gravi li mmorru għal elezzjoni li mhux ħajkun hemm aktar minn ħames fil-mija tal u ħarġu jivvutaw jew narġgħu nikkonsidraw mill-ġdid il-klassifika tal-aħħar elezzjoni tal-2009 biex kun jista' jkun hemm elezzjoni ta' deputat illi diġà ġi elett universali. Ma rridux nigravaw is-sitwazzjoni aktar għaliex bħalissa l-Unjoni Ewropea ma jistax ikollha problemi istituzzjonali. Jiena nixtieq nisaqdu għall-importanza tal-fatt li 18 il-deputat irdu jaslu fl-imkien fil-Parlament Ewropew biex ma niksrux il-bilanċ li jeżisti bejn nazzjonalitajiet fl-Assembleja tal-Parlament. Din hija kwistjoni rridu nsolvuha l kemm jista' jkun. U mhux sew illi id-deputati il ġodda ma jiġux eletti għal-Parlament għal-bqija tal-mandat sal-2014. U għalhekk jiena nħeġġeġ biex ġeprofa ta' rakkomandazzjoni u r-rapport marbut ma' dan biex il-protokoll 36 ta' Trattat ta' Lisbona jkun jista' jipproċedi. Irridu niproċedu permezz ta' konferenza intergovernativa kif jgħid ir-rapporter irridu nsegu din ir-rotta għaliex bħalissa ma tantx għandna x'niddiskutu. Irridu nibdlu il-paġna u narġaw nibdew mill-ġdid mod kostruttiv wara avveniment sfortunatament daqshekk negattiv. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Grout għal żewġ minuti. Eh, grazzi, Sur President. Jina nix, Signora President, jina nixtieq nirringrazzja l rapporter Sur Mendes de Vigo. Lix huwa ma jarax il-ħtieġa illi nlaqgħu konvenzjoni. Din hija kwistjoni sekondarja li dun iċċaraw. Il-Parlament li mill-1900 79 qed jiġi elett b'mod dirett għandu lan li jżomm din it-tradizzjoni għal daqstant konferenza intergovernattiva trid tindirizza din il-problema malajkem jista' jkun għaliex 16 il-membru parlamentari bħalissa jinsabu f'għada inaċċettabbli. U għalhekk issawa fidejn il-Kunsill illi jiddeċidi u nispera li l-Kunsil ma jaqax għat-tentazzjoni illi jaċċetta dak illi ġara fi stat membru li ma sabx regoli preċiżi ċari u tondi u ittama u kol dan l-istat membru li jidħol fis seħ qabel it-trattat ta' Lisbona. Kont qed ngħid li l-Kunsil ma jridx iċedi għal din it-tentazzjoni, jiġifieri li jaċċetta li Parlament Nazzjonali jaħtar ir-rappreżentanti u għall parlament Ewropew għaliex dan ikun fatt illi aħna maħniex lesti illi naċċettawh. Ir-rapporter jistħoqlu l-approvazzjoni sħiħa tagħna. dejjem jekk ma nibatux eh, membri maħtura mill-Parlament Nazzjonali għal Parlament Ewropew. Grazzi l-Onorevoli Biljer għal minutu għal minuta. Grazzi. Signora President, Franza hija l-unika stat membru illi ma anticipax idħol fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona u jirrifjuta li jieħu konsiderazzjoni r-riżultati tal-elezzjonijiet tal-2009 Dak li qed tagħmel Franza huwa ksur ta' dritt ewlieni tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri prinċipju tal-elezzjonijiet diretti fl-Unjoni Ewropea li nangawdu minnu għal 31 sena l-Kunsil ma jistax jaċċetta din il-pożizzjoni għaliex ikun disprezz għall unjoni u ċittadini. Ma nistax impoġġu f'dubju dan il-prinċipju il hekk importanti. aħna irridu nifritaw il-fatt li l-kredibilità tagħna tiġi mibdula. Din l-eċċezzjoni min-naħa ta' Franza qiegħda timponi li l-Parlament ikun marbut ma' konvenzjoni u jirrifjuta għaj GT. Grazzi l'onorevole onorevoli Kolmin minuta. Grazzi, Signora President. Id-dewmin fi ratifika Tratat ta' Lisbona fisser li 736 MEPs ġew maħtura u mhux 751. Dan in-numru ser jinkiseb billi 18 il-post il jinqasmu fost 12 il-pajjiż. Dan ma jistax isir hemm komplikazzjoni oħra. It-trattat jgħid illi it-total ma jridx jaqbes 751 biex ninkludu l-pis addizzjonali minn ma tilfu tliet sis Ġermaniżi ser ifisser li tittinbidel il-protokoll 36 ta' trattat dan jista' jinkiseb permezz tal-konvenzjoni. Jekk ma jkunx hemm emenda iwis ifisser illi kull qatt li l-Parlament ma jkunx skont il-liġi. Il-proposta li qegħdin nagħmlu aħna hija li nitrattaw din il-problema permezz ta' IGT. Imma din hija reviżjoni sinifikanti u emenda trattat ta' Lisbona jeħtieġlu li jkun hemm ratifika mill-istati membri kollha u opportunità għal referenda nazzjonali. Jiena nħeġġeġ lil din il-Kamra biex tmur kontra din il-proposta. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Trezaskowski għal minuta u nofs. Jiena ma naqbis ma kellem ta' qabli. Din il-kamra kella twieġeb mistoqsija jekk aħna irridu xinlaqu konvenzjoni biex niddiskutu din il-kwistjoni jew le. ħadna deċiżjoni illi din mhux ser nagħmluha ma dan minnija minħabba li aħna nirrispettaw dan l-istrument il-ġdid illi iżid il-leġittimità ta' deċiżjonijiet kollha li aħna nagħmlu. Ovvjament dan ma jfissirx li fil-ġejni ser namlu l-istess ħaġa għaliex il-kwistjonijiet kollha importanti bħal pereżempju l-proċedura elettorali l-om illi tiltaqa' għal konvenzjoni Nixtieq nirringrazzja il-inigo l-koordinaturi tal-ħadu din id-deċiżjoni ma kienitx ħaġa faċli, aħna kellna problemi meta ġejna biex naħtru 18 il-membru ġdid ta' din il-Kamra li xi stati membri ma kellhom l-ebda tip ta' proċedura u aħna ddeċidejna li rappreżentanza hija l-aktar kwistjoni importanti. U aħna rridu naġixxu skont dan il-prinċipju. Din il-Kamra rrid ikollha rappreżentanza bilanċata malajkemm jista' jkun. U għalhekk aħna Wasanna għal soluzzjoni pragmatika. Edna li l-istati membri biex jilestu l-proċeduri elettorali tagħhom għal kemm jista' jkun, ovvjament dejjem jekk il-membri parlamentari kollha illi kienu ser jisihbu maħna kellhom ikunu membri li ġew eletti b'mod dirett. Grazzi tassew. Grazzi. L-onorevoli Guljama żewġ minuti. Grazzi tassew. Il-kwistjoni tal-ħatra ta' membri addizzjonali fil-Parlament Ewropew mhix kwistjoni ġdida. Kollegi bħala Masur ħadmu dwar din il-kwistjoni fil-Parlament fil-mandati li għaddew. Għalek merdux nkunu sorprizi. Aħna rridu nkunu sorprizi bil-fatt illi Franza edha toħoda bit-tul biex taħtar żewġ membri Ma nafux għaliex Franza tiġi pruħa ek, għalix kienet taf se jiġri. Protokoll 36 jippermetti biex Franza tażel xi membri mill-Parlament Nazzjonali tagħha u tibgħathom hawnhekk. Imma ovvjament il-membri tal-Parlament Ewropew jiġu eletti b'suffraġġju universali dirett. Aħna ma rridux ninsew illi il-11 stat membru l-oħra illi ħattru l-membri tagħhom b'mod xieraq. U kol sejri nisofru, għaliex is-sitwazzjoni qiegħda s ddum. U għandhom dritt li jiġu hawnhekk malkemm jista' jkun u jibdew jaħdmu biex nirranġaw dan għandna bżonn ta' IGC illi ser tippermettilna biex aħna naħtlu il-membri l-ġodda mela kemm jista' jkun. Franza trid taqdid mira l-istess kif dewom l-istati membri l-oħra. Lanċamenti bħal dan it-tip mhumiex ammissibbli fih dan dan il-parlament li huwa l-vuċi tal-ċittadini Ewropej. Aħna rridu niżgurar fil-ġejn ikona proċeduri uniformi biex jiġu maħtura eh, membri fil-Parlament Ewropew permezz ta' suffraġġ universali dirett aħna irridu nisimaw il-vuċi ta' ċittadini hawnhekk u mhux tal-gvernijiet. Grazzi tassew l-Onorevoli Gurmaj għal-minuta. Grazzi. Grazzi l-Nigo u grazzi għal-kooperazzjoni l-kollegi l-oħra. Wara snin twal u problemi ta' retifika, it-trattat ta' Lisbona issa daħal fis Kif il-koll nafu dan jinforza bisħieħ ir ruol tal-Parlament Ewropew. Aħna rridu nieħdu l-opportunità bis-serjetà. Aħna irridu nikkonċentraw fuq it-teħid ta' tiġessjoni u l-progress għal benefiċċju ta' ċittadini kollha. Aħna ma rridux noqogħdu indumu niddiskutu fuq dawn mm, il-kwistjonijiet amministrativi. Iċ-ċittadini Ewropej jistennewna biex aħna nagħmlu l-kompitu tagħna bl-aktar mod effiċjenti, bl-aktar mod trasparenti. Jiena konvinta li din il, dan il-kompromess propost huwa l-aqwa soluzzjoni għal jista' jwassal biex il-Parlament Ewropew jagħmel l-aħjar kompitu tiegħu għas-servizz taċ-ċittadini. Jiena b'mod personali naf il-kollegi li dalwaqt ser jiġu eletti li diġà ġew eletti u ser jisibu magħna dalwaqt u naf li l-preżenza tagħhom ser tagħti valur miżjut l-istituzzjoni tagħna. Grazzi tassew. Grazzi. Issa ser naddu għal proċedura catch DI. Ser jibda l-onorevoli Legrip għal minuta. Grazzi tassew, Signora President. Jina u kol, wara l-kellima l-oħra nixtieq nirringrazzja l-Istur Mendes de Vigo illi għamel biċċa xogħol tajba ħafna f'ċirkostanzi illi xi bi kienu diffiċli kif spiss huma fil komitat Afko. Huwa kien kapaċi u wettaq il-kompitu tiegħu kif għandu jkun. Huwa indirizza din il-kwistjoni hekk importanti b'mod tajjeb. Għal darbohra, rapporter kien kapaċi idaħħal bost opinjonijiet differenti jaqadhom flimkien u joħroġ rapport bilanċjat bejn dawn l opinjoni differenti. Jiena naħseb illi dawn iż-żewġ deċiżjonijiet l-IGC u l-miżuri tranzizjonali, jiena naħseb li dawn idaħlu l-ispirtu ta' realizmu, pragmatizmu, u naħseb li dan huwa spirtu illi ċittadini jixtiequ li jkun hemm fl-Ewropa. Grazzi għal minuta. L-Onorevoli Kalimba. Grazzi tassew. Jien nixtieq nirringrazzja wkoll ir-rapporter u shadow rapporters. Jiena naħseb illi il-Parlament irid jibgħat sinjal ċar. Jiġifieri illi aħna nistennew bidejna miftuħin il-kollegi l-ġodda, deputati, il-Kunsill hawnhekk għandu żball u rridu nsibu ma lajkem jista' jkun soluzzjoni għal din il-problema biex jiġu hawnhekk maħna it-18 il-MEPs illi ġew eletti b'mod dirett biex bekk huma jkunu jistgħu jibdew il-ħidma tagħhom fostna hawnhekk aħna rridu nirrappreżentaw il-poplu blaqwa mod possibbli. Aħna rridu naħdmu b'mod effiċenti fiħdan il-komitati parlamentari u għalhekk aħna qegħdin nistennew l-esperjenza l-arfin tal-kollegi illi diġà ġew eletti. Jiena bħala ċittadina mill-Awstrija nista' ngħidilkom illi jien ħafna li Otto Weidenholz ġej hawnhekk preżenti u e, iġri jasal il-waqt li jkun hawnhekk preżenti magħna. Grazzi l-Onorevoli Qabel Majer minuta. Grazzi, Signora President għadna kif iffermajna il-trattat ta' Lisbona meta wasalna malaj malajr għall-ewwel emenda. Dan ifisser kaos għal dawn il-membri illi eh, suppost edin hawnhekk. Ovvjament għanna sistemi ta' votazzjoni differenti illi waslu għal kwistjonijiet demokratiċi fi Franza. Hemm sistema Eh, għabbażi uh, tar-reġuni. Wara diffiċli li wieħed jażel il-kandidat li jmiss fuq il-lista għalek rridu nisħu il-bżon ah, fuq eh, l-elezzjoni, mux il-selezzjoni għal-membri tal-parlament, irridu natu tarif fitċar dwar l-attivitajiet u l-ħlasijiet għal-membri f'dan il-kontest u din is-sitwazzjoni ta' dawn il-membri li mhux hawnhekk ovvjament eh, tista' tagħmel impatt fuq il-fiduċja taċ ċittadini u lek irridu nagħmlu ċara meta dawn il-kollegi se jiġu hawnhekk u x'tip ta' status se jkollhom. Allura, għatem ħafna mistoqsijiet bla tweġiba u naħseb iċ-ċittadini qegħdin jistennew risposta ċara. Grazzi. Issa għanna il-kollega Sekjerski għal-minuta jekk joġbok. Sinjuri, taħt it-Tratat tal-Lisbona, l-kompożizzjoni tal-Parlament issa e, imbidel. E it-Trattat tal-Lisbona daħal fis-seħ xi żmien ilu. U il-konferenza da ma biex tirratifika il-tibdiliet Din hija riviżjoni importanti iżda it-trattat trid titol fisseħ malajr kemm jista' jkun. Jiena naqsam l-opinjoni tar-rapporter irridu niftakru li huwa fl-interess tal-Istat membru u għal-membri l-ġodda tal-Parlament sabiex dawn jirrappreżentaw l-elettorat. U dan skont il-prinċipji bażiċi tal-Unjoni stess il-membri parlamentari kollha iridu jinaqdu fil-parlament fl-istess waqt biex bekk ma jkonniex riservi mhux jużi dwar il-funzjonament tal-Parlament. Grazzi. Issa l-Onorevoli Zver għal minuta. Onorevoli President u membri kif ukoll rappreżentanti mill-Kunsill u mill-Kommissjoni. Jiena ninaqat mal-kollegi li qed jisqu illi il-Parlament Ewropew jeħtieġ isir komplet biex bekk jaħdem fis-sħiħ malajr kemm jista' jkun. Jiena ma naħsibx illi dan huwa parlament komplet għax aħna issa biddinna it-trattat u ma wettaqniex il-bidliet. Naseb l-IGC huwa il-mezz biex nimxu l-qudiem, l-aqwa mezz kif aħna ikonna bażi legali għall ħidma tagħna. Jiena nifraħ li rapporter illi kien qed ifittex l-aqwa triq legali u naħseb li din id-diskussjoni tal-lum turi illi il-rapporter sab laqwa tri il-qoddim. Jiena wkoll nieħu pjaċir nara dawn il-membri parlamentari ġodda hawnhekk jingħaqdu magħna għandna bżonnhom u dawk illi forsi ma kinux basru fil-elezzjoni ta' qabel li se jkollhom jinnominaw jew jaħtru membri ġodda jiena nissuġġerilhom illi meta niġu għal żewġ membri parlamentari li għandhom jingħaqdu mal-Parlament mingħajr elezzjoni jiena naħseb li l-Parlament mhux mhux sejbati minħabba leġittimità ta' din il-ħaġa, grazzi. Grazie, do la parola. Grazzi ħafna, issa għandna l-aħħar membru taħt kaċ tiegħi minuta għall-Onorevoli Kelly. Jiena wkoll naħseb illi jekk il-persuni huma maħtura eletti għall parlament huma għandhom jieħdu posthom hawnhekk. Bħal dawk is-736 membru ħadu posthom dawn l-aħħar 12 sena, xahar xhur anzi. Aħna għandna bżonn hawnhekk soluzzjoni fuq żmien qasir għaliex ferba snin oħra ovvjament l-affarijiet jiġu għal normal wara kollox huwa ħażin ukoll illi nitfgħu l ħtija fuq l-istati membri illi ma ħadux azzjoni minn qabel 12 xahar ilu għaliex dak iż-żmien kien hemm possibilità li t trattat ta' Lisbona ma jiġix ratifikat. U ċertament dik kienet pożizzjoni li ħafna ħassew anki f'pajjiżi kif ukoll f'pajjiżi oħra. Iżda issa kollox ratifikat u għalhekk huwa importanti illi issa l-persuni li ġew eletti jsibu postom hawnhekk biex jagħtu kontribut għall parlament u nkomplu sal-elezzjoni li jmiss ferba' snin oħra meta kifet kollox imbagħad jaqaf postu Grazzi. Grazie. Grazie. Issa natu il-kelma lill-Kunsill u għalhekk jiena nitlob lill-Ministru Lopez Garrido jogħġbok jieħu l-kelma. Presidenta. Grazzi, President. Jiena xtaqt inżid li naqbel ma dawk il-kellima foskom illi saħu l-importanza ta' din il-kwistjoni bla soluzzjoni li insibu tweġiba għal din il-mistoqsija din il-kwistjoni ta' dawn it-18 il-membru li għati iridu jinaqdu fiħdan dan il-parlament għaliex l-aħħar elezzjonijiet eh, seħħew ftit qabel ma Trattat ta' Lisbona daħal fis seħħ u għalhekk neħtieġu reviżjoni ta' protokoll 36 u għalhekk jiena naqbel ma' dawk illi esprimew l-opinjoni tagħhom li huma għandhom jieħdu posthom malajr kemm jista' jkun. Dan in-nuqqas ta' 18 il-membru parlamentari fiħdan din il-Kamra illi jirrappreżentaw ċittadini ta' 12 stat membru tal-Unjoni Ewropea hija dan huwa nuqqas li aħna rridu ovvjament insibu soluzzjoni għalih dan in-nuqqas malajr kemm jista' jkun. Naqbel ma' Sur Mendes de Vigo li jgħid illi hemm bżonn għal konvenzjoni għandna nlaqaw IGC malajr kemm jista' jkun. Sabiex is-27 stat membru jkollhom ratifika malajr kemm jista' jkun dwar din id-deċiżjoni biex bekk li l-membri il-ġodda jkunu jistgħu jingħatu ma' dan il-Parlament. 18 il-membru illi suppost kienu m'aħna sam il bidu ta' dan iż-żmien parlamentari. Grazzi ħafna, issa nisimgħu lill-Kummissarju Xefċovic eh, issa. Grazzi ħafna, President Iva. Naħseb illi dan id-debattitu wera fiċċar li aħna qegħdin nippruvaw insibu soluzzjoni għal situazzjoni ta' eċezzjoni. Qegħdin nfittxu soluzzjoni pragmatika u prattika din hija soluzzjoni għat tranzizzjoni. U għalhekk jiena nilqa l-approċċ pragmatiku tas-Sur Mendes de Vigo u il-rapport illi huwa ħejja u jina naf mid dibattitu illi huwa għandu appoġġ bisħieħ anki hawnhekk fil-plenarja għaliex naħseb li hija ċara illi lan komuni tagħna u li kona dawn 18 il-membru eh, fostna malar kien jista' jkun u jekk niġi lura l-pożizzjoni tal-Kummissjoni naħseb aħna se nsaqsu moċċar il-mistoqsijiet dwar kif din il-bidla trid tiġi amministrata permezz tal ma strument u l-Kummissjoni taqbel mal igc minħabba l-ambitu u n-natura ta' din il-bidla li se tiġi diskussa. Jekk niġu għal modalitajiet kif dawn il-membri se jiġu mażula, jien naħseb djana u appunt li għajjem fl-IGC iżda nixtieq insit ukoll li meta l-Kunsill Ewropew kien qed jikkonsidra din il-kwistjoni naħseb li kienet ħaġa ċara li l-Kunsill kien qed jifittex bilanċ bilanċ bejn il-bżonn il illi dawn jintażlu. eh, mod li jkun qrib l-elezzjonijiet tal-membri parlamentari kif ukoll imbagħad skont l-arranġamenti istituzzjonali u ovvjament dawn huma eh, l-għażliet li jridu jkopru r-realtajiet tas situazzjoni ta' kuljum. Li ovvjament imbagħad kif edna dawn l-affarijiet jiġu regolati mbagħad l-elezzjonijiet li jmissu. Signor President, jiena wkoll nilqa wkoll ir-riflessjonijiet interni tal-Parlament dwar il-bidliet possibbli għall elezzjonijiet tal-ġejjieni. Iżda rridu nisqu illi dawn huma u għandhom jibqaw kwistjonijiet differenti għal dawk li qed niddiskutu llum. Jiġifieri llum qed niddiskutu kif aħna se nġibu dawn it-18 il-membru il-ġodda hawnhekk. U u anki il-possibilità ta' bidliet eh, fis sistemi elettorali, grazzi. Grazzi ħafna biex nagħlqu d-dibattitu issa naddu l-kelma lill enorevoli Mendes de Vigo jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Meta persuni differenti Pastor Sur Mauro, Sur Golnish u oħrajn jikkonkludu illi il-mod kif il-membri parlamentari għandhom jiġu eletti din hija xaġa problematika l dan ifisser Sinjura President illi neħtieġu proċedura elettorali uniformi. Din hija xi ħaġa li ssemmit fit-Trattat ta' Ruma. U nixtieq nirringrazzja lil kulħadd mod partikolari lis sur Duff, sur Howling dawn ukoll eh, resqu din l-emenda l emenda li ħan votaw dwara għada nittamaw li konna poċ eh, wisa ew nitkelmu għawnek dwar il-proċedura għalġejjini u nittamaw illi din il-kwistjoni insibu soluzzjoni għalli għamal għakim jista' jkun inkella aħna ovvjament sentajfu dawn il-kwistjonijiet. Kenna u kol kollega li semma il-rappresentazzjoni u Din hija xi ħaġa li l-Kummissarju wkoll semma. Anki diversi kollegi riferew għal dan il-punt. Huwa importanti li dawn it-18 il-membru jinaqdu magħna flimkien għaliex inkella il rappreżentanza tagħhom kif smajna qed tkun f'periklu. U għandna t trattat tal-Lisbona u qed jgħidilna nagħmlu ċertu affarijiet iżda huwa possibbli illi nużaw sistemi transitorji u metodi eċċezzjonali biex insibu soluzzjoni għal sitwazzjoni transitorja biex bekk insibu soluzzjonijiet għal problemi temporani u possibbli għal persuni li jindbatu hawnhekk li forsi ma ġewx eletti fil-2009 jiena nara li din il-ħaġa tista' sseħħ, iżda li naslu bejn din il-ħaġa jekk ma tiġobnix u li ma jkonniex dawn it-18 il-membru fl-istess waqt, allura bejn iż-żewġ affarijiet jiena nitlob l kollegi sabiex huma jażlu s-soluzzjoni transitorja, s soluzzjoni prattika hija soluzzjoni ġusta, Sinjura President. Grazzi ħafna u koll il-kollegi għal kontribuzzjoni tagħhom fil dibattitu Grazzi. Grazzi għal relatur. Grazzi ħafna l rapporter Id-diskussjoni konġunta eh, hija maluqa u nivvutaw għada fil-11.